Mela, inkomplu bis-sessjoni tal-Parlament li ġiet ġurnata eh, l-ħamis 12 ta' Mejju tal-2011 il-verżjoni aħħarija tal-aġenda u il-minuti ġaġaw asma. Allora, eh, l aġenda u l-werrej ġew ġej adottata. Mela, ċi kummenti tal-bidu, dikjerazzjoni qasira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 ikonna taħdidiet, kienet ikonna taħdidiet dwar il-riformi li qed jiġu eh, adottati tal-Taġikistan. L-4 ta' Ġunju aħna nikkomemoraw. nikkommemoraw eh, avveniment importanti. Fl-1989 l-awtoritajiet Ċiniżi għamlu repressjoni demonstrativ Tiananmen fil-pjazza Tiananmen u fl-istess data 22 sanin fil-Polonja kenna l-ewwel elezzjonijiet li kienu parzjalment Hilsa. L-oppożizzjoni demokratika irnexxiela taħtaf kważi il-siġijiet kollha. U deputat wieħed biss Eh, ġi merbuħ minn forzi oħrajn. Dawn iż-żewġ dati fakruna ta' kemm l-Ewropa tbidlet u kemm aħna rnexxinna nigwadanjaw fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant. U kemm kien hemm